u minuti ġew adottati fl-imħat kontra jina rċevejt mill-Kunsill spiegazzjoni fuq l-ewwel qari u ġustifikazzjoni dawn il-veduti tal-Kummissjoni wkoll riċevejnihom. Dawn huma pubblikati bħala parti mill-minuti ta' din is sessjoni u l-Parlament għandu tliet xhur biex ikun jista' joħorġ bil-kummenti tiegħu illi jibdew mit-28 ta' frar ġifieri għada. Mela niġu għall-ispjegazzjonijiet tal-vot l-ewwel